tal-politika komuni tas sajt inklużi l-ftejmiet dwar is-sajt rapport ta' l-Onorevoli Engstrom għal erba minuti. Engstrom. Thank you, Madam Chair. Grazzi, President, grazzi l-Shadow Rapporters kolla ta' kooperazzjoni mill laqwa f'dan ir-rapport. Ringrazzjament imur mod partikolari l kunsill ta' Parir imbiet illi organizza konferenza ġewwa Las Palmas sabiex nkun nistgħu ninkludu anki l-input tagħhom fl abbozzar tar-rapport. Aħna naqsmu l-istess ambizzjonijiet tal-promozzjoni ta' stokkijiet illi jistgħu eh, jipproduċu il għaj ħana nemnu illi dan għandu jott mux biss tal-Unjoni Ewropea iżda anki barra l-Unjoni Ewropea il-ftejmi ta' sajt ħafna drabi kun jkunu sostenibli. Issa fil-politika komuni ta' sajt din naraw l-inklużjoni ta' regoli dwar l-attivitajiet ta' sajt barra l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea issa obbligata tirrispetta drittijiet tal-bniedem u tistat biss minn surplus, dispożizzjonijiet tal-protokoll tal-Mauritania ħejġi votat mill-Parlament għandhom ikunu tal linji gwida. Jiena naf li negozjati mal-Mauritania kienu diffiċli ferm u il-kondizjoni għanda tassew intu għal proset tal-ħidma tagħha. Ħankoplu nsegwu mill-viċin, monitoraċ bir-reqqa sabiex nkunu ċerti illi kemm satu anki l-kumpaniji privati ġol Mauritania jirrispettaw il-ftehim. Hemm il-qafas regolamentori stabilit issa għal joint ventures. Il-politika komuni tas sajt kienet vettura l-lot ta' assistenza ekonomika u xjentifika għal kondizjoniet għal sajt irridu niproduċu kondizjonijiet adegwati għall libra Afrikani u għanna ntejbu anke l-permezz ta' kontrolli ta' programmi kontrollati l-kondizjonijiet f'dawn l-ibra rridu nkunu ċerti l flotot jirrispettaw l-standards ta' sostenibilità għandna nħeġġu dawn il-pajjiżi terzi sabiex jkun hemm standards għal joint ventures sabiex niżguraw li l-joint ventures ikunu tassew sostenibbli u trasparenti. l len mill-linji politiċi jina kontenta nixina nsibu bil sabiex nużaw l-influenza tal-Unjoni Ewropea għal titsib tal-ġestjoni l-standards ta' trasparenta fil-politika tas sart fuq livell dinji. Għanna nipruvaw intejbu l-standards il-fuq mux narawhom jitbaxxew nixtieq naraw kooperazzjoni għal regolamentazzjoni aħjar u fil-ġimgħa ta' Strasburgu fil-fatt milli nista' nifhem li jmissa nibdew din il-ħidma ġdida. Grazzi. Okay, thanks and now there will catch the eye. There are Naddu sar proċedura catch the eye għandi seba kellima fuq il-lista kollha nistantikom il-mikrofon l-Univeri Matu. Grazie ħafna President, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lir-rapporter ibdan il-każ seta' tagħmel kompatibilità ma' xogħol ta' dan ir-rapport. Il-azzjoni esterna ta' CFP hija fondamentali għall-Ewropa minħabba illi nix biżejjed risorsi tas-sajt fl ipra komunitarji u ir-rabta li għanna mal-pajjiżi terzi fisser li għanna bżonn insaħħu din id-dimensjoni mhux biss għal vantaġġ ekonomiku ma dak soċjali wkoll kif ukoll l-iżvilupp tal-industrija tas-sajt tagħna stess. U għalhekk ir-rwol huwa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea per eżempju għal dawk eh, mal-ftejmit li għanna u għalhekk aħna bżonn intejbu mod sinifikat il-kwalità tal ftejmi tas-sajt tagħna u dawk li huma l-flotot Ewropej u ma dawk li għandhom son niħarsu ċerti standards li ma kważi l-ola fuq livell internazzjonali u lek għandna bżonn komplu avanzaw u konna approċ trasparenti u sostenibli u niżguraw illi dawn ikun jistgħu wkoll ħarsu il-kriterji kollha bħalma jagħmlu eh, il-ta' pajjiżi terzi jagħmlu bħalma ħnamlu aħna fl-ibħra tagħna. Eh, Serrao Santos l-Onorevoli Sarraw Santos. President, Signor Commissario. Signor President, Commissario, għal darbohra nixtieq nifraħ li rapporter għal ħidma ċellenti tagħha kien żgur diffiċli illi twettaq ħidma bħal din il-tirni xrek tu koordina pozizjoni dastan distinti ta' shadow rapporters iżda mill-bicċa xogħol mill-laqwa. Dokument importantissimu u jiena naqbel mal-kollegi preċedenti li tkellmu dwar dan inkluż l-Onorevoli Mato. Issa dak li ma m'għamilx kien rikonoxximent tal-biodiversità marittima il- sajt jeddu l-biodiversità marittima iżda min-naħa l-oħra inti bost aspetti pożittivi għal stant nistanati l-approvazzjoni l dokument u dan najdu pala soċjalist inti semmejt lista u wahda ta' bastimenti fl-ipra internazzjonali. Għatanna ħafna minn jilab l-istat ta' bandiera u dan irridu nwaqfuħ. Is-Sur Marjas, grazzi, President, il-konflitt fil-qasam ta' sajt mandux xjaqsam ma' nazzjonijiet dawk illi. Dawk li għandhom problemi huma sajjida l fuq tal-Unjoni Ewropea huma f'konflitt fil-fatt mal-Kummissjoni Ewropea f'din il-kriżi aħna l koll qegħdin naraw sieda fil-pressjoni tas-setat il-kbar, tas-sajt fl u nuqqas ta' rispett lejn id-dritt drittijiet u l-prinċipji fundamentali tal-Komitat tas-sajt, id-dimensjoni esterna tal-politika komuni tas-sajt għandha tħares l-interessi tal-sajjida azzar u titratta s-sajt illegali barra l-Unjoni Ewropea li l-effetti fuq is-sistemi u l-ekosistemi ma jafux frontieri iżda dan ikun ta' xejn jekk il-politika komuni ma twiġibx għal rekwizit tar ristrutturar tal-politiċi għal pajjiżi bħal Gret. Grazie, Presidenta. Grazie ħafna, Presidenta, grazie l-rapportera xol taħħa. Nishtiq nagħti l-flotta Ewropea eh, fid-dawl ta' CFP huma jaqblu ma l-anżajiet kollha internazzjonali li huma dawk li rispettaw l-iktar għal dawk li huma risorsi u dawk li jaħdmu permezz tal-ftemi tal-iżvilupp tas-settur mal-pajjiżi terzi u jiġildu kontra l-IUU u għalhekk aħna u ukoll intejbu dawn il-politiki biex ikun hemm iktar trasparenza u sostenibilità u nsaħħu ir-rwol ta' dawn l-intajiet tal-inforzar. U għalhekk aħna għandna bżonn ikollna politika li tagħti riżultati tajbin bħalma għamlet sissa u għalhekk għandna bżonn insaħħu dawn il-possibilitajiet u opportunitajiet li jkunu disponibbli wkoll għal flotta oħra madwar id-dinja biex ikollhom għax huma ovvjament huma għandhom standards li huma għar u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm fiduċja, jkun hemm rispett għas-settur u għalhekk dan huwa lan illi dawn huma ta' dawn l-emendi li na preżentajt għal dan ir-rapport. Grazzi ħafna President. Ferrer. President. Grazie, President. Komissarju, id-dimensjoni esterna tal-politika komuni tas-sajt għandha ħafna nuqqasijiet, limitazzjonijiet u kontradizzjonijiet. Il bekisef il-fatt interna għandha poster reperkussjonijiet negattivi taħt il temiet ta' sħubijiet, li ma tantx fih sħubijiet, kollox li meta ruwa transazzjonijiet finanzjarji lejn pajjiżi qed jiżviluppaw sabiex nisfruttaw ir rizorsi marittimi tagħhom. F'ċerta każijiet innadina li xirenta snin dawn il-pajjiżi nibqaw nċaħduhom il-valur miżjuti li jistgħu jiksbu li kieku huma jkunu dawk li jisfruttaw ir-riżorsi tagħhom ma jistgħux jiżviluppaw sew bl-indipendenza u sovranità minħabba dawn il-ftejmiet irdu nirkonoxxu falliment totali tal-politika esterna tal-politika komuni tas-sajt u irna bżonn ta' bidliet interni l-istruttura tal-politika komuni tas-sajt li tiżviluppa politika iżjed soċjali. Grazzi. Isk. Grazzi, Signora President. Mela, nixtieq ninnati referenza għal fatt il Repubblika Ċeka irnexxila tisfrutta dan il-fond tal-ewwel darba fl-istorja. Dan il-Parlament diġà tratta l-kwistjoni bosta drabi dawn il-ftejjemiet tas-sajt fl-2012 tajna id-drittana f'punt 12 qed ngħidu il-lan prinċipali tal-politika komuni tas-sajt għandu ikun illi aħna niprofaw nsibu alternativi fil-pajjiżi terzi jekk il flotto ikunu attivi f'pajjiżi terzi. irrit ikun hemm sim aħjar ta' dawn ir rizorsi irridu nitrattaw dan il-punt bis-serjetà l-pożizzjoni tagħna x'inhi fir-rigward ta' partijiet terzi. Danke, Frau Präsidentin. Ich glaube, dass die partnerschaftlichen Abkommen Grazie President. Il-ftejm ta' sobijiet ta' sajt ma' pajizi terzi il-bicċa kbira ma' pajizi li jiżviluppaw ma' importanti għal dawn il-pajizi terzi ħafna drabi jkunu ekonomiji il qegħdin jużaw stil artiġjanali ta' sajt li ma ma jutrizzax biżejt il-potenzjal tal-istokkijiet. Għana nistaw nejnu billi intejbu l-flottot nimmodernizzawhom dawn il-pajjiżi u nejnu għam jiżviluppaw tamir dan għamilni il marokku u l-Mauritania. Hemm eżempju ċarta dak kif jista' jaħdem u dan jista' jsir għabbażi tar-regoli tas-CFP fl-Unjoni Ewropea dan huwa importantissimu. Kem jekk kienu fl-Oċean Indjan, kem jekk qegħdin nistadu t tunnaċ kem jekk qegħdin nistadu fil-Paċifiku jew fl-Atlantiku. U importanti għalina illi niġġieldu kontra l juju bħala stil ta' sajt il għaliex irridu nibqgħu niġġieldu kontra dawn il-pajjiżi li ma jimplementawx ir-regoli tal-Nazzjonijiet Uniti flotot tana din jistadu barra il-frontieri tal-Unjoni Ewropea u irna namlu bieċa xogħol tajba naħdu l-politika komuni ta' sajt ma' l-politika ta' svelop li xana sejda tana din nisbtaw ir regoli Dan huwa importanti il- ħut fil-flaħar mill-aħħar u komodità internazzjonali qegħdin nistadu iżjed milli għandhom bżonn il-pajjiż individwali bekk għanna bżonn ta' kuntratti fuq livell din jisa biex niżguraw illi qegħdin nagħmlu monitoraġġ xieraq. Għandna sistemi ta' satelliti anki sistema Galileo biex nkun nistgħu nagħmlu monitoraġġ tajjeb tal-bastimenti Ma naqbilx għadda stant mal-kritika kollha li saret, ningrazzja l-Sinjur Ekstrom rapport eċċellenti ta' Nadi jesta l-mikrofon l-ura l-Kummissarju Vella. Thank you, Madam President, dear members. First of all, we highly... Grazie, Signor President, membri onorevoli, n-apprezzaw dan il-rapport f'waqtu tal-politika komuni tas sajt preparat mill rapporter il-Sinjura Engstrom, jina u kon li s ringrazzja l-rapporter, komandazzjonijiet fir rapport jimxu fl-istess direzzjoni bħal politika tal komissjoni Ewropea jirrikonoxxu l-fatt li ftejmiet ta' sħobijiet ta' sajt internazzjonali jippermettu li jkun hemm żviluppar ta' settur ta' sajt mal-pajjiżi msieħba u żviluppar ta' potenzjal ekonomiku nemmen li dawn il-ftejmiet u domru l-importanti ta' gvernanza fl-oċeani ta' furin għandi lan l-inħaq benchmark għaf dawn il-ftejmit internazzjonali l-SFPA si permettu li jintleħu l għanijiet ta' zvilup fostom il-sigurta tal-ikel. Aħna għanna bżon nejnu pajzet sa' sabiex ikun hemm ġestjoni tajba ta' riżorsi tagħhom b'mod sostenibbli u dan huwa essenzjali għal fornitura ta' ikel u għal ħajjiet fil-żoni kostali għal riżultati ta' rapport l-SFPAs huma għodot importanti li integraw l-komponent ta' sħobija fl-imkien ma' l-aspett kummerċjali ta' l-SFPAs u l fat li promuovu trasparenza, sostenibilta' u responsabilta jina naqbel anki mal-lan kom li għanna komplu nizguraw iżjed konsistenza bejn l elementa sajda kummerċjali u ambientali kif ukoll kooperazzjoni ta' svilupp jina Per u kol illi bħalma sħaqna fil-qorti tal-awdituri fil-rapport em lokal titjib dan huwa l-kas anki għal politika ta' pot settorjali. Din hija fil-fatt diġà ta' odda importanti għall appoġġ l msieħba pajjiżi terzi billi ngħinuhom jiżviluppaw u jiġġieldu sajt illegali u mhux rapportat irridu nkomplu natu iżjed saħħa l appoġġ settorjali u nkomplu b'koerenza anki mal-politika mal-pjeta politika tagħna xi wħud mir-rakkomandazzjoni diġà ġew inklużi fil-proposta reċenti tiegħi għal ġestjoni sostenibbli tal flotta esterni. Nixtieq intejjeb il-qafas legali attwali u nestendi l-ambitu tiegħu sabiex nitratta situazzjonijiet fejn kwalunkwe bastiment u jistat jistat barra l tal-Unjoni Ewropea anki taħt il-licenzji privati. Nixtieq niprevjeni anki b'nadar ġodda din il-prassi abusiva li mhix inkluża fir-regoli dan għandu jtejjeb anki trasparenza u jkunu ta' pass ulterjuri għal rispettar ta' gvernanza fejn l-Unjoni Ewropea diġa għandha rwol meta qoddim jiena bekk nilqa' l-appoġġ tagħkom lil din il-proposta u fl-aħħar net dwar il-ġestjonijiet il-ġestjoni tal-organizzazzjonijiet għal ġestjoni tas sajt. Aħna għanna interess f'dan, għanna interess li kunem ġestjoni tajba tal-istokkiet u li għatmu ta' fejn dawn l-organizzazzjoni diġa jeżistu. Dimna għat jessa biex intejbu il-performance ta' dawn il-korpi f'dawn l-aħħar snin, anki permezz ta' kontributi finanzjarji. Aħna serin inkomplu intejbu il- deċiżjonijiet li jiġu mittieħda għabbażi ta' pariri xjentifiċi u tekniċi għandu jkun hemm qafas adegwat anki għal Bahar Artiku per eżempju u irridu naraw il-korpi li jgvernaw per eżempju fant tal-Paċifu fatt fost proħrajn isiru iżjed operattivi irridu gvernanza aħjar fis-settur tas-sajt dwar l-appoġġ rapporter għal dispozizjoni taħjar għal joint ventures, il-Kommissjoni proponiet il jkun hemm kondizzjonijiet taħjar fil-proposti tagħha għal regolamentazzjoni dwar il flotto esterni l-FAR, illi issa għaddeja minn negozjati dan se jirriżiti trasparenza u inaqqas l-opportunitajiet għall-abbuż. Jiena naħta fl-opportunità biex niżgurakom li l-Kummissjoni hija impenjata biex ittejjeb il-gvernanza dinija ta' stajt bħala komponent essenzjali tal-gvernanza tal-oċeani. Għana sir inkomplu biex naġixxu fuq livell globali kemm fuq livell tal-FAO kif ukoll fuq ta' Nazzjonijiet Uniti biex ikollna l-qafas meħtieġ sabiex ikun hemm il-korpi ta' ġestjoni għas-sajt meħtieġa u b'mod bilaterali sabiex ikun hemm sħobtejn ta' sħobijiet tas-sajt bilaterali xirqa sabiex nisguraw li kunem ġestjoni mill-laqwa tal-istokkijiet li tkun trasparenti. Nishtin ringrazzja kuħat tal-appoċċo u ħerqan inkompli l-ħidma tagħna bi spirtu ta' kompromess mill-laqwa. Grazzi, grazzi, Signor President. Thanks, Mr. Commissioner, Grazzi, ħafna nara id-debattitu u votazzjoni għal-għada. Ja, seuraavana Mela, issa fuq l-agenda tagħna għandna is sessjoni ta' diskorsi ta' minuta. L-ewwel